Saboterro mis-27 ta' April kienu eletti għal Parlament Finlandiż nixtieq ngħid proset lil dawn iż-żewġ kandidati għall elezzjoni tagħhom skont l-artiklu 7 paragrafu 2 tar-regoli ta' proċedura allura Eh, aħna naraw li ż-żewġ kompeti mhumiex kompatibbli ma' xulxin allura il-siġġijiet tagħhom hawnhekk fih dan il-Parlament Ewropew.